Il-punt li jmiss, il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa rapport mis Sinjura Bowes fuq l-accounts tal-sistemi nazzjonali u reġjonali. Naddu l-kelma lis sinjura Bowes li hija r relatur tagħna. il-kontabilità nazzjonali u reġjonali huma parti mill-statistiċi ekonomiċi u bihom nkunu nistgħu nħarsu lejn ekonomiji tagħna. Li ikollna li statistiċi tajbin eh, fl-Unjoni Ewropea hija xi importanti. Ejja nħarsu lura lejn il-bidu tal-kriżi li nbidlu l-istatistiċi jew nagħtu dejta ħażina tista' twassal għal ħafna ħsara fl-Unjoni Ewropea kollha Fil-fatt din kien għan fil-Parlament illi l-istatistiċi jiġu imtejba biex bekk iżidu l-Eurostat. Iżda l-Eurostat timxi bil-istatistiċi li tirċievi. bit tupek aħna irranġajna l-governanza, un bad bis-six-pack ftemna irrit ikun hemm rapport ta' raħjar tal istituzzjonijiet differenti biex ikonna, importanti li jkollna dawn l-istatistiċi tajbin. Għanna regolament b'żewġ annessi. L-ewwel anness huwa lista tad-data illi tiġi miġbura tispjega ruha. mbagħad hemm l-anness A. Qed nitkellmu fuq metodoloġija tal-istatistika u dan l-anness huwa twil ħafna fil-fatt u kien hemm ħafna punti illi eh, kienu tajbin ħafna. Mal-ħafna riformi rigward l-ispejjeż u l-R&D eh, wassal għal formazzjoni kbira u rirrifletti wkoll is-sitwazzjoni tal-ekonomija. Xi effetti fuq il-GDP u anka eh, rigward il-fondi strutturali. Tidhom se jkollhom impatt sal-2020 u dawn l-impatt ħajkunu żgħar Fit-trialogi il-tim ta' negozjati fil-parlament kien ċar. Aħna rridu statistiċi ta' kwalità tajba, rridu trasparenza u rridu ftit derogi għall-obligi kemm jista' jkun. Xi stati membri żgħar għandhom raġunijiet ta' riżorsi għaliex m'għandhomx eh, jkun jistgħu ma jkunux jistgħu jagħtuna l-istess numru ta' statistiċi lill eurostat bħal l-istati membri l-kbar. Iżda rridu nkunu ċerti li derogi ikunu mill-inqas. Biex bekk eh, nkunu nistaw natu l-appoċ metodoloġiku li l-istati membri biex innaqsu id-derogi u anka inneħuhom. Dan kollu qed jiġi rifless. L-ikbar punt kien meta kien erba' stati membri kbar ma xtaqux li jkollhom it trasmissjoni tad-data tal-pensjonijiet skont id-direttiva tal-budget fi six pack. Din ma kienx aċċettabbli għall parlament Dan għaliex dawn il-pajjiżi ma rridux xi informazzjoni imbarazzanti li toħroġ fil-pubbliku. Biex aħna nuru l-punta naħna ħriġna ħriġna eh, din il-kwistjoni anka fil-medja. Kif nista' jkollna dibattitu onest fuq il-finanzi pubbliċi jekk xi stati membri qegħdin jgħattu ehm, dak li ma jixtiequx joħorġu fil-pubbliku? Aħna lura ftemna illi l-istati membri kollha jridu jagħtu l-informazzjoni kollha biex bekk ikollna trasparenza u governanza tajba. Eh, anka il-ħakna affarijiet oħra u nirgazza l-relaturi kif spiegajt imma kien hemm anka momenti eh, importanti u da ħajkun għodda tajba biex ikollna governanza adekwata. Grazzi ħafna lis senjura Bowles. Naddu l-Komissarju eh, Ptofnik. Grazzi ħafna. Lejla tajba lil kulħadd. Jiena nindirizzakom fisem il-Kummissjoni u fisem il-kollega Semeta. Il-regolament dwar l-ESA ħattejjeb il-sistema tal-kontabilità fl-Unjoni Ewropea. Dan l-aġġornament fis-sistema tal-kontabilità, aħna qed nirriflettu li konna statistiċi makroekonomiċi tajbin, adekwati. Dan anka ħaj jolli l-standards tal-kontabilità. Fuq livell Ewropew, l-esa hija eh, għodda importanti ħafna għaliex ikunu nistgħu nużawhom għal annijiet ta' statistiċi per pereżempju anke ir-riżorsi, il-fondi strutturali u anke analiżi tal-koordinazzjoni u l-konverġenza tal-politiki tal-ekonomiji fl istati membri. Aħna bbażajna dan kollu f'konsultazzjoni mal-esperti tal-kontabilità u tal-istatistiċi. Nistgħu naraw li l proposta huwa bilanċjat skont dak li għandna bżonn u il-pis imur fuq l-amministrazzjonijiet. Wara diskussjonijiet fit trialogi, testa kompromess intlaqa wara li tkellimna mal-Parlament u l-Kunsill u qbilna mal-ewwel qari. Aħna nappoġġaw dan il-test ta' kompromess għaliex iħalli l-Kummissjoni biex tieħu dejta li kolla bżonn għall politiki tagħha. U anka nkunu nistgħu nagħmlu monitoraġġ fuq ix-xogħol li jkollna. U ma morrux l-lilin mill-Parlament u l-Konsil fuq id-dati delegati. Importanti allura li ngħidu li artiklu design huwa autonomu skont id-dati delegati il-premessa fuq l-avviż tal-esperti juri differenza bejn l-istituzzjonijiet u l-interpretazzjoni bejnietom. Il-Kummissjoni anka jaqbel li hemm ehm, nimxu ma' interess komuni. Nixtieq ringrazzja ħafna lura lil Sharon Bowles tal-involviment tagħha u eh, approċ kostruttiv għal din il-proposta. Grazzi ħafna tal-kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet differenti. Naħseb illi il lan u l-nitana li kolna għafas ehm, robust biex ikollna l-informazzjoni u l-kontabilità li l-istati membri, il-gvernijiet u l-operaturi kollha jistgħu jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom fuqhom. Il-Kummissjoni issa jiffoka l-isforzi tiegħu nħarsu lejn l-esa tal-2010 biex nimplementawhom eh, anke fl-istati membri bil-qafas il-ġdid. Bekk l-istatistiċi ikunu disponibbli u anke nkunu nistgħu u l-obbligi mal-Parlament u l-Kunsill dan il-kuntest. Il-Kommissjoni wkoll ħerqana biex ikollna dialogu tajjeb mal-Kunsill u l-Parlament li hija essenzjali biex ikun disponibilità ta' ta' kontabilità nazzjonali li nistgħu nafdaw fuqhom. B'hekk inkunu nistgħu noħolqu politiki tajbin għas-soċjetà in ġenerali. Grazzi. Grazzi Kummissarju. Mill-Kumitat eh, tal-Iżvilupp Reġjonali, Sinjura Hubne. Grazzi ħafna. Ma kienx hemm sistema fil-kontabilità tal fuq qasam reġjonali. U l-budget żdied u terz tan-nefqa pubblika issa qed eh, din huma responsabbli għalihom eh, partijiet nazzjonali. li niġbru l-istatistiċi tal-istati membri hija importanti ħafna biex bekk nkunu nistgħu naraw il-vojt illi hemm. Nkunu nista' jkollna anke intervenzjonijiet fuq livelli differenti governmentali. Bekk nkunu nistgħu ntejbu l-effiċenza ta' riżorsi pubbliċi u l-impatt tal-intervenzjoni tal-politiki. Anka fil-politika ta' koeżjoni Bekk irridu nimxu ma' klassifikazzjoni ta' nefqa biex bekk nkunu il-Kommissjoni u l-stakeholders mod ġenerali kun jistgħu janalizzaw u jifmu il-nefqa eh, pubblika. Kif qed tinqasam u anke jaraw l-effiċenza u l-impatt tagħha grazzi. Eh, entramos en el turno de oradores que intervienen en nombre de sus respectivos grupos. Issa il-kellima fisem il-gruppi politiċi fissem il-PPE għal żewġ minuti is-Sur Stolojan. Eh, grazzi President. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja l sinjora Bowles għal ħidma eċċellenti li jgħamlet f'dan ir-rapport. Aħna nafu sew x'tip ta' problemi kellna bid-dejta makroekonomika essenzjali li ġiet rapportata minn bosta pajjiżi, deficit eh, tal-budget imxekkel, responsabiltajiet li ma ġewx segwiti u kol nuqqas ta' regoli sabiex jiġu rapportati il-contingent liabilities neħtieġu data aktar trasparenti u regoli aktar armonizzati ma l-imsieħba kummerċali ewlenin. Ir-rapport li diskutejna illum qed niddiskutu llum huwa r-riżultat ta' ħidma twila imma l-irnexxiet ta' trilogu u dan iwieġeb għat-talba tagħna għal daqstant il-grupp politiku tiegħi ser jappoġġja dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi Sur Stolojan issa fisem is-Soċjalisti żewġ minuti l-Onorevoli Sanchez Presedo. Grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter u l-Shadows, mod partikolari l-Sur Xikluna Li jissa huwa eh, ġielet fil-Parlament Malti Nifraħ li rapporters kollha naħseb li dan huwa rapport eh, essenzjali sabiex taħdem tajjeb l-amministrazzjoni u l-ekonomija tagħna huwa meħtieġ li aħna niġbru dawn il-kontijiet jekk aħna rridu eh, gvernanza tajba neħtieġu dejta paragonabbli eh, mir-reġuni kollha tal-Unjoni għabbażi ta' metodoloġija solida għabbażi ta' skadenzi ċari il-ġabra tal-kontijiet nazzjonali, regolamenti tal-kontijiet nazzjonali bdew fis-sebajnijiet, umbat kena eh, regolamenti ieħor fis design. L-affarijiet kienu bbażati fuq is-sistema ta' kontijiet nazzjonali żviluppata minn Nazzjonijiet Uniti oriġinarjament. Imbagħad kellna s-sistema ġdida ta' Nazzjonijiet Uniti tal-kontijiet nazzjonali li ġida toddata fl-2009 u għal darb'oħra il-metodoloġija tagħna tirrifletti li din is-sistema imma hija aktar dettaljata. Il-proposta li għandna sa ser twassanna sal-2020 ikonna dejta aktar kompleta imma fl-istess waqt tħares il-konfidenzjalità tal-kumpaniji. Aħna qegħdin nippruvaw inqisu id-dejta soċjali u ambjentali u l-karatteristiċi reġjonali sabiex inkunu nistgħu napplikaw il-politika ta' koeżjoni tagħna, l-politika ta' poċ u l-politika budgetarja dan isir dan jiġi applikat b'mod ġust fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt aħna rridu ovvjament nassiguraw illi dan iwassal għal set sostenibli ta' kontabilità ta' kontijiet u bekk sistema sostenibli fl-Unjoni. Aħna bil-ħerqa nistennew illi dan ir-rapport jiġi adottat u nistennew ukoll il-ħidma li ser eh, ikun hemm wara li jiġi adottat dan ir-rapport. Grazzi issa il-kellim li jmiss l-Onorevoli Tremoza. Grazzi President. Dan ir-rapport huwa importanti għaliex huwa wieħed mill-ftit fejn il-Kummissjoni Ewropea ikkonsidrat l-importanza tal-livell reġjonali fl-Unjoni. Jiena naħseb il l-Kummissjoni għandha tkun involuta aktar fl-istatistika reġjonali sabiex ikolla stampa aktar ċara ta' dak illi jiġri fl-istati membri. Fi Spanja, per eżempju, ma hemmx liġi ta' trasparenza, iċ-ċittadini ma jistawx ikunu jafu distribuzzjoni territorjali tal-infiq pubbliku tal-Gvern ċentrali Spanjol. Ma jafux ukoll il-ġabra tat taxxa territorjali li tibqa' sistema ċentralizzata fuq livell ċentrali. Dan in-nuqqas ta' trasparenza fi Spanja juri eh, għaliex hemm ċertu eh, element sovran fil-Katalonja U bekk jiena il-qajt l-annes ta' dan ir-regolament fejn jgħid illi hemm bżonn ta' analiżi ta' interdipendenza ta' reġuni u stati membri u bekk il-liberali serin jappoġġaw dan ir-rapport u aħna nixtiequ nirringrazzjaw lill onorevoli Bowles, ir-rapporter u l membri kollha għal ħidma eċċezzjonali tagħkom. Grazzi, issa fisem il-ħodor minuta u nofs l-onorevoli Gigolt. Liebe äh, Grazie, President, kollegi, l-ewenet. Aħna, nishtiqu ngħidu illi jaxħaġa tajba illi dawn ir-regoli għal kontijiet nazzjonali u reġjonali qegħdin jitjiebu, jittejbu, qed jinkludu wkoll indikaturi soċjali, ambjentali. Din dan huwa tip importanti iżda. Kien hemm konflitti kbar ma' ħafna stati membri fil-Kunsill għaliex għaliex huma ma rridux li jkun hemm trasparenza f'ċertu setturi eh, ta' riskju governattiv, b'mod partikolari il-pensjonijiet, eh, priżijiet u ċertu affarijiet oħra bħal eh, sħubijiet privati u pubbliċi. Ja ħasra li wara li l-ftejjim li sibna permesta s six ir-regoli kollha li hemm hemmhekk u l-piżijiet li tfajna fuq il-pubbliku xorta l-istati membri mhumiex lesti illi jkunu trasparenti. Hija xi ħaġa tajba li niffinanzjaw l-investimenti mhux mit-taxxi imma minn eh, modi forsi eh, mistura u din eh, dan huwa din xi ħaġa li l-istati membri huma pjuttost tentati illi jagħmluha il-Ġermanja hawnhekk tinsab fuq naħal ħazina. ħażina U dinja ħasra. Illum qabel għada il-pajjiżi bħal kumpaniji ser ikollhom iżommu mar-regoli bħal pereżempju l-EPSAS u dal-waqt ser konna narġaw niddiskutu mal-Kunsill u mal-Kummissjoni issa fisem li sijar minuta Sinjura Ford. Il-gvernijiet u l-entitajiet pubbliċi jieħdu l-flus minn għand in-nies u għalhekk hija ġenevoli li l-persuni jkunu jafu fejn spiċċaw flushom u x'jafhom il-gvern fil-rigward tal-balance sheets u l lim il-balance sheets. Sente ilu meta jien naħdim dwar is-sixpack il-27 pajjiż qablu illi huma kienu ser jikxfu ser jgħidu dak illi huma eh, jafu kemm eh, fir-rendi kont finanzjarju tagħhom kif kolli lil mir-rendi kont imma hemm issa xi pajjiżi illi derilhom illi ma jridux jagħmlu aktar hekk bidlu femtom huma il-gruppi iż żarf dan il-Parlament illi ġabhom lura madwar il-mejda tan negozjati u qalu illi fisem il-persuni li ħalsu it-taxxa intom tridu tgħidu fejn sejrin il-flus il-flus fejn tagħkom u fejn jistgħu jmorru fil-ġejjeni. Grazzi lil grupp iż-żar talli ġildu favur it-trasparenza f'din il-kwistjoni. Grazzi, Sinjora Ford, bekk nal u round ta' kellima fisem il-gruppi u issa Għanna l-kellima li ser jitkellmu fissimum. L-ewwel, kellima l-Onorevoli Galpels. Grazzi, President. Nirringrazzjaw koll il-rapporter għaliex f'dak li għandu x'jaqsam l-istatistika aħna ġbidna l-attenzjoni kemm il-darba għal fatt illi id-data statistika u l-analiżi ekonomika tal-Kummissjoni għandhom ikunu preċiżissimi. Il-referenzi għandhom ikunu stabiliti, id-dejt għandha tkun paragonabli, l-oriġni tagħhom għandha tkun waħda trasparenti għaliex huma importanti. Ir-rapport dwar it-kabbir ta' bosta stati membri huwa importanti skont eh, kemmi tajba l-istatistika d-data illi eh, huma jibbażaw eh, fuqhom. Għalhekk jiena naħseb illi din is-sistema Ewropea tal-kontijiet trid tqis ukoll il-livell reġjonali li jkun tkun hemm data paragonabbli u din id-data tasal fil-waqt fin propizju. Jiena naqbel mal-fatt illi il-livell ta' kwalità irrid ikun kemm jista' jkun għoli f'din ir-riforma. U id-data għandha tkun infatti data trasparenti. Jiena naħseb illi hekk biss il-kontijiet ekonomiċi ser iqisu il-ħtiġijiet ta' ċittadini f'dak li huwa livell reġjonali, il-maġġor parti ta' l-investimenti infatti jitwetqu fuq il-livell reġjonali. Sfortunatament is-sistema mhijiex waħda lesta u bekk irridu wkoll inqisu l-ewwel u t-tieni livelli il-, -il livelli nazz l-ewwel it-tieni u t-tielet, iżda jiena xorta waħda hawnhekk ser nappoġġa dan ir-rapport u m'għandi l-ebda riserva. Grazzi. Grazzi kollega. Issa minuta u nofs l-onorevoli Tun. Grazzi. Għada aħna ser nkunu qegħdin nivvutaw dwar dan ir-rapport u Wasal iż-żmien li nivvotaw dwaru għaliex il-metodi tagħna ġew regolamentati 17-il sena ilu. L-ekonomija Ewropea llum eh, hija totalment differenti. Aħna qegħdin niddeskrivu l-iżvilupp ekonomiku tagħna u għandna niddiskrivuh skont metodi attwali u d-dejta tal-istatistika hija meħtieġa sabiex jinħolqu l-linji ta' politika Ewropej bekk Is-sistema għandha tkun aġġornata u preċiża. Ek ser inkunu nistaw niddeskrivu dak li għanna niddeskrivu b'mod aktar trasparenti. Hawnhekk qed niddeskrivu il settur pubbliku u bekk l-akbar beneficjarju ta' dan ir-regolament ser ikun iċ-ċittadin għaliex hija jew huwa ser ikunu jistaw jiksbu informazzjoni affidabli ta' min jorbot fuq informazzjoni dwar ir-reġun tiegħu jew tagħha. U l-istati membri spiss jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom fuq data tal-istatistika irridu nappoġġaw l-iżvilupp ulterjuri tal-riċerka u l-metodoloġija għax bekk nistgħu nifmu aħjar is-sitwazzjoni ta' reġuni tagħna. Aħna ninsabu f'mument ta' kriżi. Kemm il-darba nitkellmu dwar dan u din il-kriżi eh, turina kemm importanti li aħna nifmu għal qada tagħna. Data affidabbli ser tippermettilna illi aħna nippreżentaw ir-realtà ekonomika b'mod aħjara li id ma tinsabx hemmhekk biss biex tgħidilna x'ġara, imma wkoll sabiex tgħinna nieħdu deċiżjonijiet dwar il-ġejjieni. U minnajr dawn id-deċiżjonijiet il-politika eh, tispiċċa imbeda mir-realtajiet u bekk jina ser nappoġġa dan ir-rapport importanti u fuqtu. Grazzi. Bekki, konkludejna l-lista ta' kellima tagħna illi tkellmu fisimhom stess issa il sessjoni Proċedura catch DI għandi żewġ kellima biss li jixtuq jintervjenu għalissa. Minuta għalikom. L-ewwel net, l-ewwel kellima Anna Zavorska. Grazzi, President, Kummissarju. Jiena il-rikjesta sibta ta' sew interessanti sabiex ikonna aktar metodi li jeżaminaw il-benessri ekonomiku. Għaliex spiss nifissaw fuq il-GDP imma dan wassanna billi li ninjoraw affarijiet oħra. Hemm pereżempju familji żgħar. Fabriki żgħar jintqal illi l-ħin li wieħed għatta ġewwa daru ifisser illi ikun hemm prestazzjoni sem importanti fil-prestazzjoni ta' pajjiż partikolari. Aħna hawnhekk għandna lan illi ntejbu l-impjegabilità tan-nisa. Waħed mill-effetti huwa li jiżdied il-GDP ta' pajjiżi pal iżvezja Imma jekk aħna naqsu l-ammont ta' ħin illi n-nisa jqattaw jieħdu ħsieb l-tfal tagħhom dan ser iżid mal-GDP il-ħin e, u l-flus li wieħed iħallas lill persuni sabiex jieħdu ħsieb li tfal tagħhom. Grazzi. Issa għal minuta onorevoli Pasqa. Grazzi President, Kummissarju, rapportaċ u rekordjar ta' data dwar il-prestazzjoni tal-istati membri huwa prerekwiżit bażiku sabiex eh, huma jfissru l-politika ekonomika tagħhom it-titjib tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali għandu jikkontribwixxi sabiex ukoll itejjeb is-sitwazzjoni u it-trasparenza tal-prestazzjoni ekonomika u jirrifletti l-affarijiet kif jinsabu fil-verità il-situazzjoni għandha tkun waħda realistika u bekk u importanti li l-istati membri għandhom jagħtu data dwar l-istatistika affidabbli illi tiġi miġbura permezz ta' metodi uniformi madwar l-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa importanti illi aħna nappoġġaw ir-rekwiżit fi dan ir-rapport illi jitlob il-Kummissjoni sabiex temenda l-iskemi l-iskema illi tipprovdi għal data li ma tkunx konformi mal-kriterji ta' sostenibilità u trasparenza. Grazzi. Grazzi għalaqna il-sessjoni KHDI. Issa nalqu id-dibattitu l-ewwel net billi naddu il-kelma lill-Kummissarju Potoċnik sabiex jala fisem il-Kummissarju. Forsi xi spjegazzjonijiet malajr għaliex is-Sinra Bowl semmit il-contingent liabilities fejn il-Parlament Ewropew kien attiv mod speċjali. Jien nixtieq ngħid illi aħna qegħdin niksbu progress tajjeb ħafna dwar il six pack illi jkopri l-contingent liabilities, rapport tal-Eurostat, il-task force dwar il-contingent liabilities ġiet ippreżentata lill kumitat Ekon illi dan l-istess komitat appoġġa bisħieħ il-ġabra ta' data, il-sobbijiet privati u pubbliċi, il-garanziji governmentali, dawn ser jiġu istituzzjonalizzati permezz ta' kwestjoner ta' deficit eċċessiv u ser ikun hemm data disponibbli fl-2014 id-data dwar il-pensjonijiet ser tkun disponibbli skont dispożizzjonijiet tal-EżA 2012 eh, u ser jibdew Eh, fl-2015 ukoll fuq bażi ta' tliet snin il-Kummissjoni ser tippreżenta il rapport se tresa ir-rapport l ekon jek huwa jitlob dan ir-rapport. Intomettu li forsi dan kien xi fajl pjuttost tedjanti. Jiena stess kont membru tal-Bord eh, Governattiv tal-Uffiċċju tal-Istatistika ta' Slovenja u jiena għandi l-PhD tiegħi, dottorat tiegħi eh, ukoll li orbot mal-kontijiet nazzjonali u jiena smajt kemm il-darba dwar l-eża aktar minnkom il-kol hawnhekk. U jien nixtieq ngħid illi l-ebda deċiżjoni importanti mi possibbli mingħajr ħidma dwar l-istatistika u diskussjonijiet twal metodoloġiċi jiena tallimt illi l-eża hija l tal-istatistika. il bibja tal istatistika mill-lesa 95 għal-lesa 2010 naħseb li hawnhekk ħadna deċiżjoni importanti immens qed inġibu l-istabilità, qed nagħtu stabilità l-sistema tal-istatistika u minnaħa l-oħra qed indaħlu elementi ġodda permezz ta' arfien ġdid ukoll żminijiet ġodda. Bekk forsi tinstema xi ftit tedjanti imma mingħajr din il-ħidma tedjanti m'hemmx deċiżjonijiet importanti u attrajenti Għal daqstant, grazzi għal darboħra, jena bil-ħerqa qed nistenna minna tal-Kummissjoni illi nkompli din il-ħidma flimkien mal-Parlament Ewropew fil-ġejjeni. Grazzi, Komissarju. Issa fl-ħanet. Il-rapporter li tant aħna nammiraw, is-Sinjora Bowles. Grazzi, President, Komissarju, Nirringrazzjawk għal kontribut għal komissjoni u kol jiena jiddispeċini ħafna illi inti ma toġbokx il-premessa 16 imma l-kwistjonijiet ekonomiċi huma eccezzjonali ek eh, tejdunna u l-sibi huwa utent ewlieni ta' din l-istatistika statistika li fundamentali għall operazzjonijiet monetarji u aħna naħsbu illi f'dan il-każ aħna appoġġajna illi jkun id-dritt tal-Bank Ċentrali Ewropew għal konsultazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam l-atti id-delegati u mandom dritt dritt għall-atti kollha tal-Unjoni u aħna naħsbu li dinja estensjoni ta' dan id-dritt. Issa inti u Vicky Ford u Sven Gigolt ukoll semmejtu il-punt tal-responsabiltajiet pubbliċi u se nitkellem dwar dan fil-qosor u se nistenna wkoll dwar trasmissjonijiet mandatorji għamilna ċertu salvagwardi u l-Kommissjoni jednilla biex tirrapporta eh, dwar informazzjoni attwali dwar il-PPPs u ċertu liabilities oħra li kienu fil-qofol tal-kwistjoni kif smajt. U intom ukoll ser t tipproduċu rapporti ieħor fejn ser tgħidu tevalwaw jekk irridux nagħmlu aktar f'dan is-settur. Ser kun qed segwukom b'sebajnejn. U nixtieq nirringrazzjakom għall aġġornament tagħkom illi juri li t-ġabdejtu l-ħidma tagħkom nistaw nistennew illi l-ESA 2010 il-Duma na forsi xi 15-il sena u l-Parlament fil-dan il-waqt għandu jibqa' attiv sabiex jipromuovi trasparenza dejjem tiżdied dwar il-kontijiet tas-settur pubbliku. Aħna diġà bdejna naħdmu dwar il-fajl li jmiss tal-istatistika li huwa dwar il-funzjonament tal-qafas tal-istatistika u l-indipendenza tal-istituti tal-istatistika regolament 3 eh, kif nafu aħna hawnhekk fil-Parlament. Issa, il-respons li jina ċefej dwar dan sissa jgħid illi għal darboħra l-istati membri mhux lesti illi jiddiskutu dwar trasparenza mizjuda, per eżempju billi jippubblikaw fuq il-websajt tagħhom jekk hemm xi impenn dwar il-fiduċja fl-istatistika illi ġie stabilit fl-istat membru tagħhom. Jiena din il-ħaġa tinkwetani mhux ħażin. Iżda, jekk naġgħu nitkellmu dwar l-ESA 2010 jien nixtieq nirringrazzja għal darbohra lill kollegi lill kummissjoni u nirakomanda il-rapport tiegħi li din il-Kamra bl-appoġġ tal-Kumitat tiegħi sabiex dan jgħaddi mal-ewwel qari. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Bowles. Tendra lugar mañana Bek temmejna id debattitu u ser nivutaw għada f'nofsinhar. El punto siguiente en, en el orden del día de nuestros debates esta noche. Mela, l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna tal-lejla għanna rapport ta' Sira Veslund dwar il-ħarsin tas saħħa pubblika